Euh, bonjour, je vous propose de, de commencer notre... notre... Il-wara nofsenar il-tajjeb, sinjuri nissuġġerixxi li nagħtu bidu għal din il-laqa tagħna, kulħadd jieħu postu u nibdew għaliex għandna ħafna affarijiet fuq l-aġenda tagħna. Fuq il-mobil ta' trasport l-iktar illum li se nitkellmu. Għada Probabbli ħajkun hemm il-problemi biex il-kollegi jaslu fil-laqa li se jkun hemm strajk fit-trasport pubbliku fi Brussell u għalhekk se jkun diffiċli biex dak li jkun jasal. Ħan nippruvaw nibdew fid-disa u nofs u naraw jekk ikoll kworum dak il-ħin eh, minħabba l-votazzjoni li għanna għadha u l-punti l-oħra li għanna fuq l-agenda. Etnara nara li l-Onorevoli Ongerio se dawnek forse tista' tinformana fuq il-progress li sar fuq it-trialogi dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema. Grazzi tassew. President, ma nafx jekk trade unionisti Belġani eh, jikkoordinawx l-strikes tagħhom ma meta ikonna l-votazzjoni aħna jew ma nafx jekk kombinazzjoni li se jkun hemm strike għada. Issa, l-istazzjonar tal-ħaddiema kellna għanna is-seba trialogu li se jsir nhar l-erba 28 ta' frar. Naħseb illi naqblu fuq il-collective agreement, il-ftejim kollettiv fuq il-kwestjoni tal-pagi. Tkellimna wkoll fuq l-allowances u dan iffinalizzajnieh kważi, iżda qatt fadlilna ħames affarijiet pendenti li qed iżommuna eh, lura milli niftehmu mal-Kunsill u anke mal-Kummissjoni. L-ewwel fuq eh, it-terminu ta' żmien tal-istazzjonar 24 xahar u estensjoni min-naħa tal-Parlament il il-Konsil iridu 12 u 6, il-Kommissjoni u kol jaqblu ma 24 xar. Hemm il-kwistjoni tal-settur tat trasport li relevanti anke fid-diskussjoni li se jkollna fil-Kumitat aktar tard għaliex fl-opinjoni tal-Komitat EMPL qed ngħidu li t trasport għandu jkun ukoll parti minn din id-direttiva u l-Kunsill ġejt il-ħaftajim u kol emmek. Imbatem hemm il-kwistjoni tal-dual legal base. Imbatem hemm il kustjoni tas-subcontracting u kwistjoni ta' traspożizzjoni u applikazzjoni. Minn flok sentejn qed jinsemmew tliet snin jew erba' snin għat trasposizzjoni u l-applikazzjoni. Għalhekk qed hemm dawn l-affarijiet li qed iżommuna minn il ftehim, irridu wkoll nikkonkludu il-diskussjoni tagħna fuq il-non genuine posting u għadna bdejniex niddiskutu il-premessi. Iżda jidher li hemm interess minħa tal-Kummissjoni u tal-Kunsill li nipruvaw nilħqu ftejm ġenerali fil ġimgħat illi ġejjin. Ġifiri, eh, tkompli izdet il-pressjoni u l-pis fuq spallejja biex nipruvaw niksbu pożizzjoni bilanċjata bejn it-tlet istituzzjonijiet. Natikom iktar informazzjoni wara nhar l-erba. Grazzi Agnes. Naħseb li aktar tard illum ukoll hemm laqgħa ta' shadows u imbagħad hemm il-laqgħa ta' 28 tax-xahar fil-Kunsill. E, fuq l-interpretazzjoni għandna l-lingwi kollha li fil-Finlandiż, il-Bulgaru u l-Kroat. Marita, il-President tal-bitni n-informakom li ser tasal tard u talbitni biex tinskuża ruħa eh, tista' tkun ma aktar tard. Issa għandna il rapport dwar il-kriterji ta' nforzar u regoli speċifiċi għall istazzjonar ta' sewwieqa fis settur tat trasport fuq l-art fit-triq. Is-Sinjura Dlabajova jekk jogħġbok L-ewwel nixtieq nirringrazzja l kollegi għall emendi li rċevejna għandna 367 emenda. Il-kwistjoni ta' stazzjonar tal-sewwieqa hija kruċjali u kontribuzzjoni tagħkom huma mill-huwa. Jiena analizzajt l-emendi kollha qed nara illi hemm xi ideat kreattivi u irridu naraw kif aħna stess nistgħu nkunu kreattivi biex nilħu kompromess. Nixtieq nispjegalkom l-approċċ tiegħi għal eh, u mar shadow rapporters. Jiena nixtieq li jkun hemm soluzzjoni loġika u teknika u li immorru li l-in mid differenzi politiċi. Nixtieq li jkollna regoli għal dan is-settur li jistgħu jiġu infurzati u li jamluha possibbli sabiex l-operaturi ta' trasport ikunu jistgħu japplikawhom fil-waqt li joffru garanziji soċjali lil dawn ix-xufiera. Nasab li l-koll nistaw naqblu u irridu naraw kif insibu soluzzjoni għal dan il-bilanċ. F'dan il-komitat ir-regoli dwar il-, -regoli, dwar il dak li offru servizzi huma riżultat mid-direttiva tal istazzjonar tal-ħaddiema. Din id-direttiva qed tiġi riveduta qed niddiskutu r-regoli l-ġodda li ser jinkludu elementi oħra li morru lilin mill-direttiva tal-1996. Jiġifieri anke ir-regoli dwar it-trasport ser jidħlu fid-direttiva ġenerali u dan ser iħalli impatt eh, sinifikanti fuq il-lek specialis. U għalhekk fl-abbozz ta' opinjoni tiegħi jiena eskludejt il-trasport internazzjonali u ta' transitu mid-direttiva ma jamiex sens li napplikaw dawn dispozizjoni ġodda fuq stazzjonar ta' ħaddiema fuq settur bħal dak ta' trasport. Jekk forsi xi ħadd jista' jispjegali kif nista' nikkalkula, ninforzaw u nirregolaw dawn l-affarijiet fuq xi ħadd li jivvjaġġa minn pajjiż għal ieħor li diġà għandu affarijiet eh, diffiċli bħal żmien biex jistrieħ kabotaġ u l-bqija, forsi eh, imbagħad forsi nibda l-femti, ma l-ewwel aħjar nkunu prattiċi. Imbagħad il-problemi li semmew l-istati membri. Jiena il-kapotaġ daħaltu mill-ewwel ġurnata taħt id-direttiva tal stazzjonar tal-ħaddiema għaliex ta' teħnatura iktar stabbli mill-bidunet tress u bosta emendi u opinjonijiet irridu issa nsibu soluzzjoni komuni. Hemm bżonn tal-expressjalis u l-kustjoni li jinħolqot mill-applikazzjoni mhux uniformi tar-regoli u l-effett ta' dan li tħalla fuq numru ta' snin fl-Istati membri. Il-kollegi u koll res u emendi u kellna diskussjoni ma' Shadow rapporters, ninsab eh, ċerta li ser nexxinna ninksbu kompromess u bħala parlament nistaw nsibu soluzzjonijiet fatti billi jmorru l-lim il-politika dan huwa l-approċ tiegħi u lesta li nisma' mill-kollegi u forsi nikkonkludi aktar l qudiem jekk ikun hemm bżonn. Grazzi tassew. Grazzi fissem il-PPE l-Onorevoli Epan. Grazzi tassew. L-ewwel qabel kollox nixtieq niskuża ruħi għan-nuqqas tal-Onorevoli Jazlovjaċka. Għandha l-istess problema tal-President e, titjira tagħha e, it-tardjat u għalhekk għada ma waslitx għal din il-laqa tal-Kumitat u għalhekk talbitni li nippreżenta il-pożizzjoni tagħha. Is-settur tat-trasport huwa settur speċifiku ħafna bil-mobilta tal-ħaddiema. F'dan is-settur għalhekk hemm bżonn ta' regoli ċari trasparenti u li faċli li jiġu kontrollati u nforzati. Hemm bżonn ta' regoli li jiffaċilitaw il-funzjonament ta' dan is-settur. Is-settur li huwa l bażi eh, għall-ekonomija u kompetizzjoni Ewropea. Jina jini naħdem fuq dan is-suġġett u naf kemm huwa wieħed ikkomplikat l-applikazzjoni ta' regoli illi li wieħed japplika regoli għal ħaddiema li suppost qegħdin f'post wieħed ma jistax japplika għal dawk li huma xufiera u li jivvjaġġaw. Hemm ħafna emendi m'hemmx maġġoranza għal soluzzjoni waħda u għalhekk jiena kuntent ħafna illi il-rapporters qablu li għandna nħarsu lejn il-kontenut ta' din il-kwistjoni u nwarbu l-ambizzjonijiet politiċi tagħna fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qegħdin l proposti kollha li għandhom x'aqsmu mat trasport internazzjonali u l-kabotaġġ u nittama li nkunu nistaw nissuġġerixxu soluzzjoni ta' kompromess biex naraw kif nistgħu napplikaw dawn ir-regoli. Kwistjoni oħra importanti għandha x'taqsam mal kontroll u l-infurzar tal-regoli eżistenti qed nieħu gost nara bosta emendi pożittivi. Jidher illi għandna konsens illi l-Kummissjoni il għandha tiżviluppa verżjoni standard ta' test illi ttaffi il-pis amministrattiv Para grupp aħna se nkunu qegħdin naħdmu favur il-faċilitazzjoni sħiħa tal titjib tal-kontroll u kooperazzjoni bejn l-Istati membri. Nemnu li hemm bżonn ta' sistema elettronika biex wieħed jisottometti dikjerazzjonijiet. Bosta membri parlamentari suġġerew li din is-sistema għandha tiġi żviluppata fiħdan il-qafas tas sistema eżistenti IMI. Din hija soluzzjoni tajba u ser tiffaċilita r reġistrazzjoni tad-data u dan isir malajr u jiġi aġġornat. Nittama li se nkunu nistgħu noħorġu bi proposta għal kontroll fuq il- kontratti tampijek u l-pagi. Dan għandu isir mill bħala punt kruċjali u li jkun hemm verifiki fit-toroq stess jiex ħaġa impossibbli. Għanna emendi wkoll li jissuġġerixxu soluzzjonijiet u qed ngħidu wkoll ma linji gwidi ċari ta' kif għandha taħdem din is-sistema IMI. Dan is-soluzzjonijiet jitolbu li jkun hemm flessibilità u responsabilità. Iżda dak li qed jagħmel naħajjetna diffiċli huwa in-nuqqas ta' kompromess fuq ir-reviżjoni ta' direttiva tal-stazzjonar għadu ma' it trialogi. Infakru illi regoli l-ġodda se jkopru settur ta' trasport għalhekk irridu nanalizzaw il-bidlit kollha li se jsiru fil-futur li għandhom xaqsmu mal regoli l-ġodda u li dawn irridu jikkonsidraw l-speċifiċitajiet ta' settur ta' trasport ċertu emendi u koll juru li dan se jkun diffiċli fil-kas ta' tras ta' ta' stazzjonar fuq terminu ta' żmien twil u ftejmiet kollettivi, dan ir-regoli l-ġodda probabbilment ser iwaslu għal pis amministrattiv żejjed. Il-kwistjoni li qed nitkellmu fuq hawnhekk mhix waħda faċli hemm bżonn ta' ħafna responsabilta' u kawtela. Ħafna kollegi juru illi hemm problema b'dawn il-letterboxed companies u nomadic drivers u anke eh, self-employment falls dawn l-affarijiet kollha jitolbu li jkun hemm kooperazzjoni tajba bejn ir-rapporters kollha u l-kumitat. Grazzi tassew l-Onorevoli Regner għas-Soċjalisti. Grazzi tassew. Nixtieq infakkarkom x'inhu għal punt ta' tluq hawnhekk. Qed nitkellmu dwar nies, qed nitkellmu dwar bnedmin illi jaħdmu ibes ħafna, jaħdmu meta qegħdin jaqattaw s-sijat twal bil-qeda, jivvjaġġaw, anke kumma tħadmu f'kabotaġ. E, ma naħsibx li hija xi ħaġa pożittiva jekk hawnhekk nippruvaw insibu kriterji ristrettivi li diffiċli jiġu implementati irridu naraw, per eżempju, dak il-xofir, kemm ta' taħin is-suq jista' jorqod, jista' jistri għandu ċans biżejjed jistrih. Mhix kwistjoni ta' suq internu, ta' traffiku, u ta' mobilta siħa ta' dan is-settur, din hija kwistjoni tal dawn il-persuni, dawn il-bnedmin li qegħdin bil-qiegħda ġo dawn il-vetturi. U għalhekk dan il-kumitat iddeċieda li meta taħt nitkellmu dwar l-istazzjonar tal ħaddima għandna fuq il-ħaddiema kollha u xinni situazzjoni sitwazzjoni tagħhom għax il-koll kemm huma jeħtieġ li jiġu protetti għalhekk qegħdin hawnhekk. Nixtieq ukoll issa nagħmel referenza għalla laqgħa tax-shadows li kellna u nixtieq nirringrazzja lir rapporter Martin Martina Dlabajova għaliex għalkemm kulħadd għandu approċċ differenti għal gruppi politiċi differenti, bisfond differenti, imma ħdimna kooperazzjoni b'mod kostruttiv u għanna dawn il-membri li tassew iridu jisibu kompromess. Umbux biss biex jitkellmu eh, fuq affarijiet politiċi għalek Lesta li nisma approċċi pragmatiċi li se niddiskutu darba li jmiss u nsibu kompromess ukoll dan ir-rigward. Ħaġa li hija importanti ħafna. Kompromess. Iva. Għanna naraw kif kull min huwa xofer ta' dawn il-vetturi jgawda minn dawn il-vantaġġi, nħarsa l kwistjoni tal-bażi legali doppja u mhux biss nkunu lesti li nsibu kompromess, ma dejjem nżommu f'maħna li għandna ninforzaw ir-regoli. Iva għandna direttiva ta' nforzar iżda hemm ħafna eh, diskrepanzi mux biss direttiva ta' kusen ta' direttiva ta' nforzar imma kusen ta' stazzjonar stess tiġi indirizzata u dak li dan qed naraw ukoll fil-Kunsill il-negozjati għaddejjin fuq il-numru ta' ġranet. Ekk ħankunu tassew qegħdin nipproteġu lil dawk li qegħdin s-suqu. jekk noqdu għaddejjin dan id-dibattitu fuq il-numru ta' ġranet, għandna dan għanna naraw li fis-soluzzjoni finali li nilħu dawn is-sewwieqa u dawn ix-xufiera tassew ikunu protetti. Grazzi tassew ma naħsibx li għanna lil xaħat mill-ICR. Għalek, Signora Gallem. Jeg tellit għam bos eh, fels ħalning. Grazzi tassew, jina xtaqt nitkem dwar il-pozizjoni tagħna. Xtaqt nirringrazzja lir rapporter għall-introduzzjoni li għamlet u għall proposta illi resqet Minnaħa tal-grupp tagħna qed niffukaw fuq kif nistgħu garantixxu dawn il-kundizzjonijiet tax-xogħol u li jkollhom paga xirqa u kundizzjonijiet tax-xogħol tajbin. Dan huwa il-punt ta' tluq tal-proposta tagħna qed nikludu s-sewwieqa kollha. Irridu aħna li jiġu inklużi trasport internazzjonali u li dawn jiġu garantiti kondizzjonijiet xirqa Irridu naraw ukoll li l-istati membri jkollhom iktar possibiltajiet biex jagħmlu kontroll. Il-proposta lek minna ħatana hija bbażata fuq żewġ punti. L-ewwel applikazzjoni iktar wiesa u t-tieni li naraw li dawn ir-regoli jkunu japplikaw fek meta ma stazzjonar sabiex l-istati membri jkunu jistgħu japplikawhom u jagħmlu monitoraġġ tagħhom. Bekk nistgħu tassew nipproteġu lil dawn is-sewwieqa. Irridu nżommu f'moħħna dawn ir-regoli tal-istazzjonar dawn huma hemm biex ikun hemm bilanċ bejn il-kompetizzjoni u fl-istess ħin protezzjoni ta' drittijiet tal-ħaddiema. Għalhekk hemm din ir-reviżjoni dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema. Grazzi tassew l-Onorevoli Rajnt kif isem l-ambientalisti. Grazzi ta' sew, Sur President, u grazzi lil Martina għal la bozz ta' opinjoni. U grazzi lil Shadow Rapporteurs, naħseb li kanna punta tlu eh, pozittiv ħafna fl-ħar laqa ta' Shadows. Nixtieq nagħmel referenza għal xi ħaġa li ġrat il-ġimgħa li għaddiet. Għaliex kien hemm sewwieq ċek li kien qed jaħdem għal kumpanija Ġermaniża u fetaħ kas kontrihom għaliex meta għadda minn kontroll permezz ta' informazzjoni li kiseb suppost kellu paga minima Ġermaniża u ma kienx jafa din il-ħaġa u kienet jikseb biss, kienet jaqla biss terz sa' dik il-paga u grazzi għal Federazzjoni ta' Trade Union Ġermaniża fetaħ kas kontrihom u Deutsche Post iddeċidiet illi ser tħallsu il differenza fil-paga mod retroattiv għax suppost kellu paga minima peress li kien xofir fil-Ġermanja dan il-każ juri biċ-ċar eh, għalkemm dan ma kienx ma kienx deċiżjoni tal-qorti iżda intlaħaq ftehim iżda dan il-każ juri illi kulħadd għandu bżonn ta' iktar ċertezza legali. Hemm ħafna diskrepanzi, hemm ħafna inċertezzi li għadhom ma ġewx ċarati fuq il livell Ewropew u dan huwa l-irwol tagħna u anka li ninforzaw il-leġizlazzjoni u naraw illi jkun hemm il-kontrolli sabiex niskuraw illi dawn l-infurzar ikun jista' jsir fil-prattika. Issa meta li il-proposta tal-Kummissjoni jiena m'iniex qed nara illi dan qed iwasal iktar ċarezza minn naħa tal-ħaddiema kif ukoll minn naħa tal-SMEs u kumpaniji ukoll li eh, m'għandhomx appoġġ legali, dan qed joħloq iktar konfużjoni għaliex m'hemmx ċarezza anke fuq ir-regola ta' tlettijiem dan mhux serjejn l-ħaddima li minħaddem biex japplika dawn ir-regoli u joħloq sitwazzjoni aħjar għal ħaddiema għalhekk fl-opinjoni tiegħi Jekk ikollna regoli ċari li jistgħu jiġu inforzati, din hija l-aktar ħaġa importanti f'dan id-dibattitu u nirreferi wkoll għal dak li jagħmlu bosta kollegi fuq xista jgħin il-SMEs biex kunu jafu x'inhuma regoli biex imbagħad jkunu jistgħu jimplementawhom. Dak li qed dak li qed niddiskutu bħalissa fuq it-tralogi ta' sitna tal-ħaddiema u qed nagħmluh sabiex noħolqu iktar trasparenza. Pereżempju permess ta' Single National Website li hija utli anke fil-każ tat-trasport u hija xi ħaġa li se tkun relevanti jekk nitkellmu dwar dak li qed jiġri fil-prattika. It-takograf diġitali ser jgħin sabiex il-kwistjoni ta' nforzat tkun iktar faċilitata u biex inżommu eh, l-emendi li ġew imresqa fuq dawn il-kundizzjonijiet forsi m'hemmx daqshekk nuqqas ta' qbil fuq din il-ħaġa u kuntenta li bosta kollega semmewa, il-miżuri kollha ta' kontrolli huma meħtieġa biex niżguraw illi ir-regoli qed jiġu segwiti huma meħtieġa għall istati membri għaliex inkella m'aħniex ħanilħu sitwazzjoni fejn għandna regoli u għandna leġiżlazzjoni u din tassa tkun qed tiġi forzata u għalhekk aħna nemnu li huwa importanti ħafna li ngħidu b'ċaru tont li hemm din il-lista ta' miżuri ta' monitoraġġ f'din il-leġiżlazzjoni l-ġdida. Grazzi personne pour FDD? Non? Grazzi ħafna. Ma nafx jekk hawn xi ħadd li FDD hawnhekk. Le, mela allura ngħaddi l-kelma lil Dominik Martin. Grazzi ħafna, Sur President. U grazzi u koll il-Martina għal eh, dan għal din l-opinjoni, jina napprezza ħafna il-xol li għamilt inti, iżda jien ukoll grat illi inti kont daqshekk ġentili u dejjem smajtna. Aħna konna assolutament kontra illi eh, settur pubbliku jitneħħa mill-kwistjoni tal-istazzjonar tax xufiera propri minħabba din il-kwistjoni tal-kabotaġ. Il-kabotaġ tirrappreżenta eh, kompetizzjoni mhux ġusta għall operaturi tat trasport. Per eżempju, jiena Franċiż u jiena ngħid l-ewwel rrid inpoġġi huma l-Franċiżi Sfortunatament, 21 impjek, 21.000 impjek intelfu f'dawn l-aħħar 10 snin u ħafna xogħlijiet ukoll eh, ma, ma baqgħux jeżistu. Eh, għalhekk eh, minħabba dan kollu, aħna ressaqna l li ressaqna. Fl-opinjoni tagħna s-soluzzjoni hija sempliċi, trid telimina kompletament il-kabotaġġ. Aħna M'għandniex iżjed dan il-fenomenu ta' tlettijiem, ħamestijiem jew sebatijiem li qed jiġu kalkulati flimkien. Fil-fatt, sewwieqa tal-trailers qed jiġu sfruttati. u għalhekk li trid tagħmel hija illi telimina kompletament il-kabotaġġ. Jista' jkun illi għandek kumpanija li trid eh, tapplika ċerta regoli fl stati membri differenti, kollok ukoll każijiet fejn, pereżempju jkollok kumpanija illi ikolla xi xufir illi twassal il-prodotti tagħha fi stat membru terġa' lura eh, bil-btabija sħiħa fil-van tagħha. U eh, dawn huma tip ta' problemi li aħna qed qed imbassru. Għalhekk Martina, huwa importanti li nsibu soluzzjoni għal dan kollu. Rigward it-takograf subbad, dan ta' sewa punt essenzjali. Tasbu li hemm għalfejn toqgħod tiċċekkja u tivverifika il-ħinijiet ta' sewqan, il-ħinijiet ta' serħan, ta', ta mistrieħ, il-regoli dwar il-pajjiż tal-oriġini. Wara kollox hemm ċerta regoli standard li huma eżistenti hemm ukoll ċerta regoli dwar il-benessri tal-annimali, hemm regoli dwar is-sigurtà. Dawn kollha jeżistu diġà iżda aħna qed nażlu li ninjorawhom kompletament. Ovvjament, x'ifier xufier iridu jiġu ħarsa huma umani bħalma qed intiżiet kmieni. Iżda x'jiġri mill-kumplament, pereżempju minn l-istess konċett ta' trasport. Hemm ukoll il-kwistjoni tal-użu tal-infrastruttura, ta' triq fl-Istati membri jeżistu inċidenti li seħħu kullimkien għaliex eh, l-lum il-ġurnata eh, l-suq fuq eh, il-motorways huwa għali ħafna ekonomikament, u allura jaslu t-tora oħra Din ukoll hija kwistjoni li trid tiġi meqjusa. L-operaturi tat trasport illi jaħdmu bil-mod illi iġarbu l-inqas spess possibbli. Dawn qed jivitaw li jikkontribwixxu għal spejjeż ta' infrastruttura. Ejja nħarsu lej per eżempju l-situazzjoni fl svizzera fl svizzera l-Iżvizzeri stess ma jħallsux miżati biex isuqu fuq ċerta toroq, iżda il-baranin iva jagħmlu dan. Rigward Franza, per esempio naħseb illi fi Franza kulħadd għandu jħallas għall ispejjeż li qed jiġu mġarma eh, u għalhekk Martina id-29 emenda li ressaqna aħna ressaqnihom f'dan l-ispirtu. Grazzi ħafna. Is-sur Lavries. Sur President, grazzi ħafna. Kumment wieħed fil-fatt minn tiegħi rigward it-test li ser ikunu qed tinħarsu lejh eh, iktar tard illum stess. L-għalet nixtieq nirringrazzja li tlet persuni li faslu dan il-rapport. Eh, senjura Fontanier, Is-Sur eh, u u senjura Dlabajova illi fl-opinjoni tiegħi għamlu biċċa xogħol eċċellenti fismi u fisem il-PPE u anka fisem il-membri tal-PPE franċiżi na nixtieq nirringrazzjom. Però sfortunatament wis nibża il-jaw wis ftit ambizzjoni hawnhekk. L-affarijiet huma distakkati wis mir-realtà internazzjonali u jiena flimkien ma' membri tal-Komitat anzi, membri tal-partit tiegħi provajna inres u xie emendi biex nkunu iżjed ambizzjużi. L-ewwel, fl-ambitu ta' dan ir-regolament irridu ninkludu dak li hemm fiż-żewġ direttivi tal-2009 inkluż dik eh, bin-numru wieħed 172 biex aħna ninkludu anka il-vetturi il-fif dak li qed eh, jew aħjar dak li xtaqt ngħid fuq it-toroq imbagħad. Jekk wieħed iħares lejn ir-rapport ippubblikat fi frar li għadda, U għed faċli jara illi il-vetturi li jiznu inqas minn 3.5 tunnellati jammontaw għal 80% tal-vetturi li jċirkolaw fit-toro. għalhekk jagħmel ħafna sens illi dawn ninkluduhom f'dan l-ambitu ta' din id-direttiva ta' dan ir-regolament. Barra minn hekk inħossu kol il-vetturi li jiznu inqas minn 3.5 tunnellati għandhom ikunu suġġetti għal rekwiżiti kollha li huma suġġetti għalihom il-vetturi li jiżnu iżjed minn 3.5 tonnellati. Barra minn hekk naħseb ukoll li dawn għandhom ikunu inklużi eh, fil-regolament 561 tal-2006 għal dak li huwa ħin ta' sewqan u ħin ta' mistrieħ għaliex dawn il-sewwieqa eh, ta' vetturi żgħar ukoll huma kawża ta' ħafna mill-inċidenti li, li hemm fuq it-toroq tagħna. Fil-fatt, 50% tal-inċidenti jsiru minħabba sewwieqa li jkunu wisqajjinin. Naħseb illi dawn il-karozzi li jizzunu, jew vetturi li jizzunu inqas minn 3.5 tonnellati, qed jikkawżaw ħafna insigurtà fuq it-triq, ħafna periklu fuq it-toroq tagħna, għalhekk hemm bżonn li ninkluduhom. Nixtieq nirringrazzja lil George Bach għal xogħol tiegħu għaliex fl-opinjoni tiegħu li ser niddiskutu iżjed tard, naħseb illi huwa għamel biċċa xogħol tajba meta iffoka fuq din il-kwistjoni tal-ħinijiet ta' sewqan u ħinijiet ta' mistrieħ bħal kollegi oħra eh, Franċiżi aħna nixtiequ nopponu għal kwistjoni tal-kabotaġġ. Din għana nelimitawa għal operazzjoni waħda kull tlettijim biex bekk nevitaw illi kunem vetturi li qed jiċirkolaw vojta. Dan jevita il-nomadizmu fost is-sewi għatana u jinkoraġġixxu wkoll il-kompetizzjoni ġusta fost is-sewi għatana fil-waqt li inħarsu il-prinċipju ta' kompetizzjoni ġusta. Barra minn hekk nixtieq ngħid ukoll illi l-istazzjonar tal-ħaddiema għandu japplika mill-ewwel ġurnata stess. Rigward it-tachographs aħna nixtiequ illi ikun hemm smart tachographs illi jiġru eh, installati sa sena 2023 biex bekk ikun hemm verifiki xirqa li jsiru u għandu jkun hemm ukoll kooperazzjoni aħjar u skambju ta' eh, informazzjoni aħjar bejn l-istati membri permezz ta' dan u anke permezz tal-użu eżistenti ta', ta odot eżistenti ikun hemm eh, dan, dan l-iskambju ta' informazzjoni wkoll. Barra minn hekk il-verifiki kollha għandhom isiru biex nevitaw illi jinħolqu il-letterbox companies b'mod partikolari eh, rigward dan jir jirrigwarda il-dritt ta' stabiliment u uh, anka id-drittijiet tal-istess ħaddiema. Barra minn hekk id-delegazzjonijiet jixtiequ li jkun hemm kompetizzjoni ġusta fost l-operaturi ta' ċirkolazzjoni tat tabija permezz ta' anka il-ħarsin tal-istess regoli. Ir-regoli dwar ċirkolazzjoni libera m'għandhomx joħolqu problemi Eh, bejn l-istati membri ma għandhomx lanqas iwaslu għal sfiduċja min-naħa taċ ċittadini tagħna, però huwa importanti ħafna u huwa urġenti wkoll li nħarsu il-ħaddiema fis-settur tat trasport billi nipprovdulhom kundizzjonijiet ta' xogħol ġusti kemm għalihom kif ukoll għal utenti oħrajn. Barra minn hekk huwa importanti ħafna li aħna nirrispettaw in-natura ehm, mobli ħafna ta' dawn il ta' dan ix-xogħol. Grazzi, issa l-Onorevoli Kozam. Grazzi ħafna tal-li il-kelma sur President. L-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjak għal din eh, l-opinjoni sur eh, rapporter, sinjura rapporter. Naħseb li l-kol kemm aħna ninsabu f'pożizzjoni li nistgħu nappoġġaw ċerta partijiet tal-proposta għaliex l-għanijiet tagħna huma l-istess nixtiequ ntejbu l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema tagħna, nixtiequ ntejbu s-salarji u l-pagi tagħhom kif ukoll kondizzjonijiet tax-xogħol tagħhom. Dawn huma kollha partijiet li nistgħu nappoġġawhom. Madana kollu hemm ċerta kwistjonijiet oħra illi dwarhom hemm bżonn illi nistabilixxu ċerta restrizzjonijiet, pereżempju dwar il-kwistjoni tal-kompetittività. u anka punti oħra illi eh, irridu nikkonsidraw. Hemm bżonn ukoll li nkunu kuraġużi. Jiena ressaqt eh, xi ftit emendi u ħut minnhom nixtieq fil-fatt nispjegahom. Naħseb illi l-kompetittività u l-libertà li tipprovdi s-servizzi u anka restrizzjoni ta', ta dan il-forniment ta' servizzi din hija xi ħaġa li hija inaċċettabbli. Hemm bżonn ukoll li nippruvaw innaqsu l-pis amministrattiv li jaffaċċaw dawn il-kumpaniji. għaw minni jaħseb illi il-sewiqa huma għaddima li ċaqalqu eh, minn min posta liħor iktar milli inqisu bħala ħaddima li qed jiġu stazzjonati m'għandniex namlu skambju ta' tal-prassi illi hija inaċċettabbli Hemm ukoll kwistjoni ta' dumping soċjali fil-fatt għadna ma tajniex definizzjoni tajba ta' xinu social dumping. hemm bżonn illi aħna niġildu dan il-kunċett ta' xogħol illegali. Jekk aħna jirnexxilna nagħmlu dan naħseb li naħdmu b'mod iżjed effettiv. Nixtieq ukoll mbagħad niġbtilkom l-attenzjoni dwar xi ħaġa li naħseb ilkoll kemm aħna nistgħu naqblu fuqha. L-atti differenti li qed niddiskutu hawnhekk. Dawn naħseb għandhom jiġu armonizzati ehm, mill-aspett ta' tħul fis-seħ biex bekk ir-riżultat eh, aħħari ma jkunx wieħed kaotiku wisq. Grazzi ħafna. Is-sur eh, Mika Tetjen. Grazzi ħafna jiena nixtieq nirringrazzja. Grazzi jiena naħseb illi rridu nkunu inqas emotivi hawnhekk. Ma rridux inħallu l-nafusna biss nifukaw fuq sentimenti. L-standards minimi għal kontroll kemm għal kumpaniji kif ukoll għal ħaddiema irridu jkunu garantiti u din hija xi ħaġa li jiena ressaqt ukoll fl-emenda tiegħi fis semitran u l-empl. Naħseb li rridu noħolqu qafas fejn il-kumpaniji żgħar ta' daqs medju b'mod permanenti jkunu jistgħu jibqgħu għaddejjin anke fis-suq intern. Merci. Madame Sojova. Thank you very much. Grazzi, nisa naddu l-kelma mill-ġdid l-rapporter. Grazzi, għaziz kollegi, mela naħseb illi hemm bżonn illi biex nibdew namlu ir-regoli iżjed trasparenti għalhekk jiena tal-opinjoni illi l-operazzjonijiet ta' transitu dawn m'għandhomx ikunu suġġetti għal regoli dwar l-istazzjonar tax xufiera tas sewwieqa. Jekk il-maġġoranza ma taqbilx, għandna għalmenu Eh, nistabilixxu għafas differenti minn dak stabilit mill-Kummissjoni. Għaliex naħseb li jekk inżommu ehm, mal-proposta oriġinali tal-Kummissjoni eh, ser ikolna problemi mill-limitu ta', jumejn naħseb li huwa xi ftit Jiena ressaqċi xi emendi wkoll u fil-fatt eh, ressaqt emendi u kol biex eh, napoġġaw dan il-limitu. Palma qalet sinjura Jaslovjeska eh, hemm bżonn ta' threshold differenti, jiena nissuġġerixxi anke threshold limitu eh, psijat, ikkalkulat psijat rridu kol nqisu l-pis amministrattiv ta' dawn il-kumpaniji ta' trasport. Walek jiena nissuġġerixxi illi l-Kummissjoni tintroduċi calculator online illi jippermetti lil ħaddiema jikkalkulaw il-ħinijiet li qattaw fl-istati membri differenti. Dan il-calculator għandu jkun disponibli online u minn ħlas Naħseb irridu nisguraw illi il regoli kunu jkunu ċari, proporzjonati u l pisa amministrattiv irid ikun zaħir kemm jista' jkun. Jiena għandi dawn l-istenijiet. Grazzi. Grazzi. Is-sur issa. Merci euh, Claude, merci Monsieur le Président. Grazzi ħafna. Sur President. Jena nishtiq nejt li verament kontent bil mota kif intom ġestejtu dan id-dossier vera diffiċ li nasibx li malfejn qed intendi dak il-kollegi diġa qalu semmew il-punti kollha diffiċli anke sur la fru għal li dan il-punti kollha ma marbutin ma' xulxin il-ħin tal-mistrieħ il-ħin tax-xogħol, tas-sewwieqa. Istem żewġ punti li għalina għalija huma importanti ħafna. Il-kwistjoni ta' dawn il-ħaddiema stazzjonati. Jiena naħseb li din hija xi ħaġa verament importanti rridu naraw jekk hemmx bżonn ta' esklużjoni mill-kamp ta' applikazzjoni ta' dawn it-tip ta' ħaddiema rridu naraw ukoll jekk hux ħajkun possibbli jekk li konna dawn it-tip ta' kalkoli u koll jena naħseb li għaddin ir-raġuni il kabotaċ irridu nerġaw ninkluduha, ir-rapporter diġà fil-fatt irnexxiela tneħħi wkoll il-transitu iżda fuq trasport internazzjonali jiena naħseb li l-kumpaniji minħabba li qegħdin ifasslu modelli verament komplikati irridu niċċaraw kemm jista' jkun ħalli bekk trasport internazzjonali għandu jkun inkluż fil-kamp applikazzjoni mill-ewwel ġurnata. Grazzi. George, tu étais dernier intervenant. Euh, je la Grazzi ħafna, dak fil-fatt kien l-aħħal kellim. Issa nixtieq nerġa' ngħaddi l-kelma lis-Sinjura Dlabajova mill-ġdid sabiex tatina taqsira. Għandha ħafna xtieħu ħsieb hawnhekk mill qed nara Iva, Sur President, palma tara hemm ħafna opinjonijiet differenti, involuti hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja lil Shadow Rapporters u lil kull min intervjena għall-intervent tiegħu. Eh, hemm ċerta sfidi li qed naffaċċaw, però naħseb li jista' jirnexxielna. Hemm ċerta punti komuni, pereżempju l-infurzar u l-kontrolli li huma importanti għalina l-kol, li napprezza huwa li intom l-kol kemm intom qed taħdmu fi spiritu konstruttiv u li tixtiequ issibu soluzzjonijiet pragmatiċi il-kol fl-imkien. Jiena tassew nittama li jirnexilna nsibu soluzzjoni li tmur lilin milli noddu il-ġranet għaliex jekk noddu il-ġranet biss ser nitilfu minn u dimajnejna l-istampa ġenerali. Umbat, uħut minnkom semmew il-protezzjoni tal-ħaddima, oħrajn semmew il- ċaqli liberu ta' servizzi, jina ikoll nkun ċara unek, hemm bżon ta' bilanċ fost dawn it-tnejn. Ġifier qatt ma tismawni nkun favur wieħed jew favur liħor biss Walek, dawk il-kollegi illi semmew biss il-protezzjoni tal-ħaddiema nitlobkom illi tibdew u koll il-bilanċ permezz tal-ċirkolazzjoni libera tas-servizzi. Naqbel ukoll mal-fatt illi l-miżuri ta' nforzar iridu jiġu is-simplifikati u hemm bżonn ukoll illi nevitaw sitwazzjoni um, wis arbitrarja. Terry semmit ukoll il-każ ta' sewwieqa fir-Repubblika Ċeka fil-fatt il-fuq minn mit anzi minn elf um, sewi eh, elf sewi eh, ċek illi lest illi jibd, illi jibda jew li jiftaħ kas kontra kumpaniji ta' li ħadmu sewwieqa fil-Ġermanja Eh, fil-fatt il-kumpanija li semmejtu eh, li semmiet iżjed kmieni kienet kumpanija Awstrijaka mhux Ġermanisa u eh, meta dan il-sewwieq ċek prova jikseb informazzjoni u parir, taħ parir illi jitkellem mal ma trade union fil-Germania. Però biex nikkonkludi l-intervent tiegħi sur President nixtieq ngħid illi hemm bżonn ta' l-ġimgħa d-dieħla jew ta' dil-ġimgħa li ġejja biex nitkellmu aħna ix shadow rapporters kemm jista' jkun possibbli għandna laqgħa nhar il-ħamis naf li huwa diffiċli li tibqgħu wara il-mini plenary wara s-sessjoni Tana, però nippruvaw nagħmlu dan, nippruvaw niltaqgħu ħalli nisma' u niddiskutu iżjed fil-font l-emendi tagħkom. Emnu fija, tafu minn fej bdejt u tafu kemm nixtieq nkun pragmatika u kostruttiva. Għalhekk nitlobkom tgħinuni, grazzi. Tajja wis, mela, nhar is sa 27 u 28 ta' Marzu ser ikun hemm votazzjoni fil-Kumitat Empl u nhar l-24 ta' Mejju ser ikun hemm votazzjoni fil-Kumitat Tran. Issa, ngħaddu għal punti li jmiss uh, fuq l-aġenda tagħna eh, l-emendar tar regolament 561-2006 rigward ir-rekwiżiti minimi dwar il-ħinijiet ta' sewqan massimi ta' kuljum u ta' kull ġimma u il-pawzi minimi neħtieġa. Kif ukoll l-elementar ta' regolament 165. Grazzi ħafna, l għonet nishtin ingrazzi ħafna l-kollegi li resqu ċertu emendi u koll u li fil-fat għamlu għam bil-ħsib ta' t tas ta' settur ta' trasport li fil-fat għal-bidu kien u kienu favur iktar sigur fit-toro u iktar drittijiet ta' sawi sawiqa u dawn huma affarijiet li verament huma marbuti ma' xurxin. Jiena nixtieq ngħid illi eh, qed gost li l-kollegi jaqblu miegħi illi anka fil-każ ta' nuqqas ta' kooperazzjoni Bej l-istati membri illi diġa hemm nuqqas ta' kooperazzjoni hemm bżonn naħdmu iktar naħsbu li iva hemm bżonn ta' iktar flessibilità iżda apparti minn hekk jiena tal-fema illi ir-regoli li għandna bħalissa għandhom ikunu magħrufa mill-autoritajiet ta' kontroll mis-sewwieqa ġifieri qed naraw li regoli issa aktar qed isiru magħrufa mal-partijiet interessati kollha u l-ħinijiet tax-xogħol u ħinijiet tal-mistrieħ issa tikun iktar adattati skont dawn dawn ir-regoli. Jiena bħala rapporter lest li nilħaq kompromessi naturalment u naħdem fuq l-emendi illi ħaj jitresqu minn kull naħa, naturalment mhux ħajkun possibbli naċċetta l-emendi kollha, iżda jiena nixxinejt ukoll illi din hija xi ħaġa li tittinsema wkoll dinja hija eh, propju marbuta anka mal-opinjoni tal-Kumitat tat Trasport. Jiena nixtieq nisħaq fuq xi ftit punti. Punti li semma wkoll mill-kollega ġifieri il-perdu ta' referenza ta' tmien ġimgħat fejn aħna nistgħu nqasmu dan il-perjodu ta' żmien ta' 45 sija ta' xogħol din xi ħaġa li ma nistax naċċetta minħabba tista' tkun perikoluża anka sigurta fit-toroq. F'dan aħar ftit snin jiena u Jerome Larju edna illi l-affarijiet żviluppaw anka fil-każ tal-kumpaniji illi joperaw vetturi iż-żar. Jiena naħseb li għal din raġuni huwa importanti ħafna illi dawn it-tip ta' kumpaniji ninkludhom ukoll fil-kamp ta' applikazzjoni. U naraw ukoll f'liema kontest u bl-installazzjoni ta' tachografs fil-fdawn it-tip ta' fetturi meta dan għandu jsir kif u x'fatta dawn huma affarijiet li nistgħu niddiskutu ktar fid-dettall. Issa il-cabin ban din hija xi ħaġa li kolli ngħid illi biex nikkumbattuha ma m'hemmx biżejjed postijiet dedikati propju għal mistri ta' jiena naħseb illi nistgħu naħdmu perjodu raġunevoli ta' implementazzjoni anke fuq l eurovignette jiena nixtieq illi nara illi anka idħul fl-infrastruttura jkunu investiti f'postijiet għall-parkjar ta' dawn il-vetturi u għall-mistrieħ li jkunu adattati u xirqa. Issa anka fuq il-suġġett tal-ħin tal-mistri jekk għandux il-sewi imur lura d-dar jew inkella jażel post fejn jixtieq għatta dan il-ħin ta' mistri. Jina naħseb li għawek għanna bżon ta' definizjonijiet ċari għalli bekk namlu aktar possibli illi naraw eżattament se jkun implementat imħabba li jekk ikollna regoli li mhumiex ċari din xaħġa xi ħaġa li tista' tkun problematika. Parti minn hekk jiena naħseb illi fuq il dawn is-sewwieqa nomadi biex ngħidu hekk. Dawn għandhom rwol importanti wkoll u e, aħna naħsbu illi dawn affarijiet li ilhom suppost li kienu stabiliti u rridu naraw illi jkun hemm jim ħin biex is-sewwieq imur lura lejn dartijaw. dar tiegħu Minajr ma dan jaffetwa ħażin ħafna lill-kumpaniji. Issa fuq id-dera tas-settur biex is-settur ikun iktar attrajenti u anka biex eh, namlu tajjeb għan nuqqasijiet ta' ħaddim li hemm bħalissa. L-smart tachographs naħseb illi huma marbutin ma' ċertu perjodi ta' żmien ta' implementazzjoni li mhumiex aċċettabbli 15-il sena naħseb illi verament hija xi ħaġa ridikola li qegħdin nipproponu rridu naqsu dan il-perjodu ta' żmien minħabba li nafu li l-installazzjoni u retrofitting huma affarijiet li jistgħu waslu għal bosta spejjeż u naħseb illi anke f'dan il-kuntest irridu naraw li jkollna perjodu ta' tranzizzjoni xieraq bejn sena 2021-2030 Dina xi ħaġa illi naħseb li hija importanti li nkonsidraw kif għattilkom il-periodu li juħor mux aċċettabli ringrazzja l-kollegi kollha li ħadmu miegħi sissa u qed nistenna bil-ħarqa jkolli aktar kważjonijiet u aktar kooperazzjoni. Grazzi. Grazzi, issa l-SND l-Onorevoli Christensen. Grazzi ħafna, Sur President, Jiena nixtieq nirringrazzja l-rapporter u shadows għal kooperazzjoni tajba li kellna sa issa aħna għandna responsabilità li nsibu soluzzjonijiet li qarbu l-pożizzjonijiet differenti li jeżistu. Nisħaq fuq il-prioritajiet prinċipali tiegħi naqbel ma' rapporter illi il-perjodu ta' referenza għandu jinżam ta' ġimatejn u jekk nestendu fil fatt dan il-perjodu ta' referenza ser ikun hemm uh, Eh, ser jinħas l-effett negattiv ta' din id-deċiżjoni fuq il-kondizzjonijiet ta' xogħol. Il-sewwieqa il-ħin ta' mistrieħ tagħhom għandhom xaqtawħ fil-kabini tal-vanijiet tagħhom din dan il-konċett ta' sewwieqa bħala nomadi jrid jinbidel kompletament u s-sewwieqa għandhom ikollhom il-possibilità li jirritornaw lura li l familji tagħhom minn tal-inqas darba kull tliet ġimgħat uh, barra minn hekk għandhom japplikaw regoli internazzjonali jekk dawn ikunu involuti fi fin trasport internazzjonali. Jeżistu ċerta loopholes li rridu neliminawhom. L-aħħar sta mhux tinqas hemm bżonn li nindirizzaw il-problema ta' tachographs. Din hija essenzjali biex aħna ninfurzaw ir-regoli li aħna qed nagħmlu. Jiena nistenna bil-ħerqa illi inkomplu kooperazzjoni tajba tagħna. Si, pour SCR, je pense que j'ai personne. Euh, pour euh, ALDE, Madame Dlabayova. Thank you, thank you very much, uh, Chair għall-għalde Iva, jiena responsabli għatlet files kollu għat nejl kważi għal Anzi, nammira għal dawk il-kollegi li għandhom biss responsabilta għal dossier wieħed minħabba li tant it-tlieta li huma marbutin mar xulxin diffiċli jisek tifridhom wieħed mill-ieħor. Eh, grazzi lis sur Baħta li organizzaj din il-laqa ta' Shadow Reporters, vera kienet laqa siwja ħafna. Grazzi tal-li i-prezentajt l-ewwel kompromessi. Naħseb li għatfadal ħafna affarijiet li rridu niddiskutu hemm bosta affarijiet li verament huma importanti li rridu niddiskutu. Naħseb li l-ewwel qabel kollox rridu n-valwaw la bozz ta' kompromessi ħalli naraw il-regoli li ħanna adottaw ħajkunu pożittivi li ħajtejbu l-kondizzjonijiet tax-xogħol tas sewwieqa għażda fl-istess ħin ma jagħmlux il-ħajja impossibbli għal ħaddiema għalija waħda mill-iktar affarijiet li tħassibnija il-kompromess fuq il-ħin tal-mistrieħ ta' kull ġimgħa għas-sewwieqa il-kompromess numru 15 issa minħabba li m'hemmx postijiet għall-parkjar u postijiet adattati għall mistrif u l-highways, naħseb illi ħatkun diffiċli ħafna li timplementa din ir-regola fil-prattika minkejja li forsi jinstema li huwa sforz erojku ħafna illi aħna ikonna wkoll akkomodazzjoni privata illi hija mm, qed tirrispetta wkoll il-kriterju l-bżonnijiet ta' kull sess, naħseb li ma tantx hija possibbli fil-prattika. U anke tħassib bħal pereżempju ta' trasport ta' merkanzija ta' inqas minn 3.5 tonnellati, jiena naħseb l-importanti li kon iktar statistika jew iktar provi li jistgħu jiġġustifikaw dan skont id-direttiva 561 tas-sena 2006 hemm ċertu affarijiet li aħna ma diskutejniex u ħan diskutuhom fil-jiem li ġejjin, iżda naħseb li hemm bżonn nagħtu iktar flessibilità lil ħaddiema u lil kumpaniji biex ikun jistgħu jaraw huma il-ħin tax-xogħol kif għandhom jorganizzaw. Naturalment dan m'għandux jeskludi il-tiġijiet tal-ħaddiema iżda rridu nqisu wkoll fejn is-sewwieqa jistgħu jibdew mill-periferija u jibdew pereżempju il-vjaġġ tagħhom u jkollhom pereżempju jieħdu xi vapur u hemmhekk ikunu jistgħu jistrieħu jew inkella ikun hemm ħafna traffiku allura l-vjaġġ jaħdulhom iktar ħin. Ġifieri rridu ndiskutu wkoll l-emendi li rigwardaw il-bżonn li s-sewwieq għandu jmur lura lejn daru u għanna u koll talba illi dawn il-vjaġġi għandhom ikunu kompensati mill-kumpanija, jena naħseb illi irridu nevitaw illi nirreferu għal dawn l-affarijiet f'din l-opinjoni, zat nistenna bil ħer li kollna iktar kooperazzjoni bejnietna u hekk kif qedtilkom fl-opinjoni tiegħi ħanipprova nkun kemm jista' jkun prattika u kostruttiva. Grazzi. Merci pour la Madame Lopez Bermejo. Grazzi ħafna l-Onorevoli Lopez Bermejo issa. Grazzi ħafna, Sur President, mela biex nibda nishtin ringrazzi ħafna l rapporter għax-xogħol kollu li għamil sissa u għall-isforzi li implementa biex jipprova jilħaq ċertu kompromessi fuq il kundizzjonijiet ta' sewwieqa l-ewwel nett mingħajr dubju ta' xejn jiena naħseb li anke meta nqisu s-sigurtà fit-toroq u anka l ħtiġijiet tas-sewi għadhom affarijiet importanti. Li npoġġu fil-qalba tan-negozjati l-interess tal-ħaddiema li għalik taħġa importanti minħabba li dawn huma dawk li qed isuqu l dawn il-vanijiet u trakkijiet li jridu jmorru lura d-dar għal-ħin tal-mistrieħ tagħhom, jiġifieri verament iridu npoġġuhom fil-qalba il-tiġijiet tagħhom iridu jkunu tal-ikbar priorità għalina. Ħalli naraw x'inhuma l kundizzjonijiet li hemm bħalissa aħna nixtiequ li ntejbu wkoll il-kundizzjonijiet tal-postijiet fejn tipparkja dawn il-vetturi u l-postijiet tal-mistrieħ u li tkunu kompensat ukoll il-vjaġġ lura lejn id-dar tal-ħaddiem tas-sewwieq. Aħna rridu naraw li r regola tal-ħin tal-mistrieħ fih hija xi ħaġa li mhijiex qiegħda twassal għal rispett tal-liġi din raġuni importanti li t-takograf intelligenti għandu jkun installat fil-vetturi mill-iktar fis possibbli mhux iktar tard mis-sena 2021. Ħalli bekk ikun hemm dan it-takograf kull imkien f'kull vettura ħalli nkun nistgħu nagħmlu dan it-tip ta' kontroll. Issa ħaġa oħra nixtaqt illi nitkellem dwarha u ngħid x'inhi l-pożizzjoni tagħna hija li nippruvaw nevitaw li jkun hemm nuqqas ta' ftehim. Jekk qed nitkellmu fuq vetturi fif Naħseb il hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq vakum legali fejn m'hemmx kopertura għal ħaddiema. Din hija xi ħaġa li torbot ukoll mal-sewwieqa tal-vetturi li mhumiex kummerċjali. Il-sewwieqa għandhom ikunu protetti minn dawn ir-regoli kemm bħala sewwieqa kif ukoll bħala ħaddiema. Jiena naħseb illi għal din raġuni rridu nerġgħu nikkonsolidaw din il-pożizzjoni. Naf illi għad fadal ħafna xogħol xi jsir fil-jiem li ġejjin u nerġa' nisħaq fuq il-possibilità li jiena nkompli naħdem mar-rapporter fuq dawn il-punti ħalli nippruvaw nilqu kompromess. Grazzi. Grazzi ħafna sal-Onorevoli Delli. Grazzi ħafna sur President, eżis kollegi. Aziz George. Jiena nixtieq li ngħidlek proset l-ewwel qabel kollox ir-rapport eċċellenti tiegħek li huwa rapport komprensiv ħafna. Kif tistaw taraw hemm numru żgħir ta' emendi min-naħa tal-grupp tal-ħodor li aħna ressaqna u aħna bħalek kontra l-periodu ta' referenza li proponiet il-Kommissjoni minħabba li Kif għedtilkom, naħsbu li dan il-perjodu ta' referenza ħajkollu impatt negattiv ħafna fuq is-sewwieqa. U meta nitkellem fuq eh, ir-rwol tiegħi bħala President tat Trasport naħseb li daħaj jkollu impatt ukoll anke fuq sigurtà fit-toroq. Jiena naqbel miegħek ukoll fuq l-aħħar deċiżjoni li ttieħdet mill-Qorti tal-Ġustizzja fuq is-sentenza li aħna nipprojbixxu eh, ħin tal-mistrieħ li jkun eh, is fejn is-sewwieq ikun fil-kabina tal-sewqan tal-vettura. Jien naħseb li din tmur kontra s-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea minħabba li jekk aħna ħammurru kontra e, ċertu regoli żgur illi ħajkun hemm iktar problemi u naħseb li aħna rridu nirrispettaw il-sentenzi tal-Qorti tal-Ġustizzja illi sissa kienu verament ċari. Jiena qed nirrappreżenta wkoll itkellimt ukoll mal aġenzija tal-ħaddiema tnieħu gost li din l-Aġenzija tal-ħaddiema kienet irrappreżentata fil-kompromessi u naħseb illi l-ispezzjonijiet għandhom ikunu riflessi wkoll f'dan kollu. Il-velenu illi qiegħed iħassar ħafna mill-ħidma tagħna u mid-drittijiet tagħna huwa is-social dumping. Sena wara sena aħna dejjem nitkellmu fuq hekk iżda rridu darba dejjem neħilsu minn il problema naffaċċawha. Għandna bżonn li jkollna iktar eh, kompetenza, għandna bżonn li jkun hemm korp għall-ispezzjonijiet fil-qasam tat trasport. Dan jista' verament ifisser illi aħna inkunu mhux biss qegħdin nagħmlu progress iżda qegħdin nibatu sinjal qawwi għas-settur u anke għall-istati membri. Jiġifieri kieku nirrakkomandalkom li tadottaw dan l-emendi, il-Kummissjoni trid tressaq il-Parlament anzi trid tressaq riżoluzzjoni u nridu naħtfu din l-opportunità biex ngħidu illi wasal il-waqt illi aħna naraw li jkun hemm ġustizzja kemm min-naħa tal-emp kif ukoll min-naħa tal-Kumitat tat-Trasport. Issa, ħaġa oħra illi hija verament importanti marbuta mal-pilastru soċjali u l-implementazzjoni ta' suċċess ta' din id-direttiva. Anke fuq smart tachographs aħna rridu nitkellmu fuq kif għandna nimplementaw dan kollu. Jiena naħseb illi issuġġerejna li dan għandu jsir sas-sena 2022 iżda rridu nkun iktar ambizjużi mill-Kummissjoni ma nistgħux nistennew sas-sena 2034 minħabba li eh, social dumping jista' jmur għall-ar mhux għall-aħjar. Irridu nkun iktar ambizjużi, irridu wkoll nibatu messaġġ iktar b'saħħtu niddefendu din id-direttiva quddiem kulħadd ħalli bekk ma nġeldux pereżempju grupp ta' ħaddiema ma' oħrajn hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq is-saħħa u s-sigurtà tas-sewwieqa u ħaddiema kollha li jaħdmu fis-settur tat trasport. Grazzi ħafna ma naħsibx illi għandna li ġaħat ieħor f'isem il-ħodor mela f'isem li għandna fis-sur maħta. Grazzi ħafna, grazzi ħafna l-rapporter, aħna pjuttost kontenti minn dan rapport b'dan ir-rapport. Kif tistgħu taraw min numru tal-emendi 13 biss. Is-sur Lavri fil-fatt semma dan il-punt iktar kmin minħabba li din hija kwistjoni tal- ksur ta' ċertu regoli, grazzi wkoll tal-li jattu li għal tidjif ta' regoli ta' xogħol fuq il-perjodu ta' erba ġimgħat aħna nixtiequ mmur lilin. Lilin minn dak li għandna bħalissa. Is-sewwieqa għandhom ikollhom il-possibilità li jmorru lura lejn darhom. Darba fil-ġimgħa mhux darba fix-xahar biss, ħallibek verament ikunu jistgħu jistrieħu. U l-perjodu ta' mistrieħ għandhom ikunu kompensati qabel ma jerġa' jibda x-xift il-ġdid. Iżda hemm ħafna xogħol xi jsir, iżda għalissa nieqaf hawnhekk fuq dak li xtaqt ngħid. Is-Sur Grazzi ħafna, Sur President. Jiena wkoll naħseb li għandna nħarsu lejn dawn it-tlet dossiers u nqisuhom flimkien Ma nixtieqx li nerġa' intenni dak illi kontet fl-ewwel dossier, iżda xi ftit minn dawn il-konsiderazzjonijiet huma relevanti hawnhekk ukoll, speċjalment fil-kuntest tas-social dumping. Il-kelma ta' qabli wkoll semmew is-social dumping, iżda jiena naħseb illi aħna m'għandniex dan inħawtuh max xogħol legali li jista' xogħol illegali, anzi, jiena fl-emendi tiegħi provajt inbiddel xi ftit it-test naħseb illi d-direzzjoni li mixin fiha hija tajba li nerġgħu nirriflettu mill-ġdid fuq il-ħinijiet tal mistri li għandhom ikunu garantiti għal kull ġimgħa. Iżda forsi għandna nkunu iktar flessibbli jekk aħna ħanaħsbu fuq il-ħinijiet tas sewqan u l-ħinijiet tal-mistrieħ dawn huma żewġ affarijiet marbutin ma' xulxin. Issa il-ħin tal-mistrieħ ta' 45 siegħa Ikolli ngħid illi l-proposta mhix qiegħda tqis il-fatt illi m'hemmx biżżejjed postijiet tal-parkeġġ li huma siguri u attrezzati fl-Ewropa. Jiena nixtieq insaqsi allura x'qed infissru meta ngħidu akkomodazzjoni tista' tippermetti li s-sewwieq verament jistrieħu jorqod sew. X'jiġifieri, jiena staqsejt lill persuna responsabbli u wiġbuni illi fil-Ġermanja hemm 352 postijiet tal-parkeġġ li huma adattati u xirqa għal mistrieħ Iżda 13 minnhom biss għandhom post fejn wieħed jista' jimted biex jorqod. Jiġifieri id-definizzjoni eżattament kif se nfassluha. Fid-dibattitu ta' qabel jiena diġà semmejt il-punt li fl-Ungerija il-kumpaniji tal-assigurazzjoni mhumiex se jkunu f'pożizzjoni illi joffru polza ta' assigurazzjoni għal dawk is-sewwieqa li mmum għandhomx ir-residenza hemmhekk. Ġifieri ħajkonna bżonn postijiet verament siguri ta' parkeġġ fejn Eh, ikunu jistgħu jingħataw ċertu garanziji wkoll biex pereżempju tinħarġ bolza ta' l-assigurazzjoni fl-Ungerija. George Bach, grazzi ħafna, Iva, jiena naħseb illi l-għonet nista' nibda billi nirringrazzja l-kummenti l-kollegi kollha l-kummenti kollha. Xi ftit punti li xtaqt insemmi pereżempju il-kollega Martina qalet u bir-raġun referi tal-istatistika fuq it-trasport e, e, tal-vetturi fif kif dawn jistgħu jiżviluppaw. Iżda jiena naħseb illi jekk peressa pereżempju għandna wieħed fil-mija jew tnejn fil-mija jew tlieta biss, Dan ma jfisser xejn naħseb li l-kompetu tagħna bħala politiċi responsabbli huwa illi aħna nkunu daqsxejn proattivi nħarsu qudiem u nantiċipaw dak li jista' jiġri aħna ma nistgħux dejjem l-affarijiet rridu niġru warahom wara u nirranġawhom wara jiena naħseb li rridu nippruvaw nimmaġinaw minn issa kif dan il-mudell li jiena naħseb li huwa ta' tħassib kemm għal ħaddiema kif ukoll għas-sigurtà fit-tor kif nistgħu nkomplu niżviluppawhom u naraw kif nistgħu nimplementaw dan kollu. It-tieni punt li xtaqt insemmi huwa marbut mal-postijiet tal-parkeġġ jina naħseb li mhux biss f'dan ir rapport iżda anka fil- rapporti l-oħrajn għanna nużaw l possibiltajiet kollha biex nisqofu l-fatt illi hemm bżonn li jkun hawn dawn postijiet tal-parkeġġ siguri. Naf li da mhux possibbli mill-lum għall-għada. Iżda aħna għandna l-possibilità illi f'bosta rapporti nitkellmu fuq dan il-punt. Għalija huwa punt importanti ħafna Jekk aħna l-sewwi eh, nitolbuh illi apparti milli jipprova jistrih mal-lejl irrid ukoll joqgħod ħassa għall merkanzija li qed iġġor, naħseb li din hija verament xi ħaġa li aħna nkunu qegħdin neżaġeraw jekk nitolbu ilu l-sewwi għal din ir-raġuni aħna nasbu illi rridu verament noqogħdu attenti għalija ġin dien xi ħaġa li rridu wkoll nikkomunikaw anke mal-kumpaniji tal u l-operaturi fis-settur. Grazzi ħafna. Fis-27 u 28 ta' Marzu ħan adottaw dan fil-Kumitat Empl u l-adozzjoni mbagħad eh, naraw meta eżattament s-sir. Dan huwa dinja trioloġija ġifir nistgħu nkomplu bit-tielet parti ġifiri l-emenda ta' regolament 1071 tas-sena 2009 u 1072 tas-sena 2009 dwar l-adattament tal-iżviluppi fis-settur għandna l-Veronika Lope Fontanier. Grazzi ħafna Iva ħna nafu x'inhuma il-problemi u fil-fatt kien hemm 263 emenda li tresqu hemm ħafna eh, emendi ta' kontraduzzjoni u fil-fatt kien hemm ċertu kompromessi nitlaħqu llum stess għada ħajkun hemm l-ewwel laqgħa uffiċjali tax-Shadows minħabba li aħna kellna xi ftit laqgħat diġà iżda kienu sempliċement biex npoġġu lil f eh, f'sitwazzjoni fejn nistgħu nikkontattjaw l xulxina fil-li huwa diffiċ minħabba li hemm xi emendi li huma ta' kontradizzjoni iżda minħabba li jiena ottimista u naħseb li l-kol kemm aħna nixtiequ li niftehmu nippruvaw aħna insibu kompromessi ta' veru. Nixtieq li niffoka fuq din fuq dan l-intervent ċertu punti naħseb li huma daqsxejn problematiċi. Per eżempju, fuq il-vetturi il e kif tafu, il-vetturi ta' inqas minn 3.5 nellata kien hemm ċertu problemi oħrajn. Anka fil-kuntest ta' regolament 1071 naqbel ma' ċertu kollegi fuq il-kumpaniji e, postbox li jużaw dan tip ta' vetturi u naħseb illi dawn huma fajt li koprina diġà fl-emendi li rridu niġġieldu kontra dawn il-kumpaniji folot, iżda ma nistawx noħolqu xkiel amministrattiv ta' e, mod eċċessiv li jista' jxekkel l-aċċess għal sewwieqa ta' dan is-settur. Naħseb li l-kumpaniji li qegħdin joperaw fuq il-livell nazzjonali jridu naraw jekk hux ħajkunu esklużi naqbel ma' dak li għal George Baff fil-emenda 32 illi rridu koll nkopru il-kumpaniji li operaw vetturi ta' 2.5 sa 3.5 ħames tonnellati ġifri naqbel ma' din l-emenda minna naħat jew apparti minn hekk, apparti minn rekwiżiti ekonomiċi jiena naħseb illi irridu napplikaw dan ukoll għal dawk li jużaw il-vetturi u trakkiet il-kbar irridu nkunu iktar flessibbli anke dawk li kumpaniji li jista' jkollhom effett fuq is-suq ta' intern dan kien l-ewwel punt ta' konflitt u apparti minn hekk ir-rekwiżiti addizzjonali tal-Istati membri naħseb li mbost emendi illi bażikament resqu mill-gruppi kollha naħseb illi l paragrafu 2 tal-artiklu 3 irrid jinżamm kif li bekk l-Istati membri jkun jistgħu iżidu rekwiżiti addizzjonali jiena favur din il-ħaġa. Issa, il-libertà ta' stabiliment din hija waħda mill-iktar affarijiet importanti fis-suq internu naħseb li għandna nirrispettaw apparti hekk u importanti ħafna li min-naħa niggarantixxu dan id-dritt u fl-istess ħin għandna nżommu mar-rekwiżiti li għandna f'dan il kuntest apparti minn hekk irridu niġġieldu kontra prattiġi legali li hija problema li għadin inħossu għallum il-ġurnata sa fuq il-kriterji dwar l-onorabilità jiena naħseb illi din ir-regola tal-ħaddiema stazzjonati ma tistax tkun maħsuba bħala regolament separat. Iżda il-regoli tal-kabotaġ jistaw joħolqu daqsxejn ta' distorzjoni fis-suq intern. Għal raġuni għal kapotax naħseb li jiva rridu nkludu għadin. U dwar il kapotax naħseb li iktar punt ta' konflitt u għadan u hemm ħafna emendi u oppożizzjonijiet eh, ta' konflitt. Hemm emendi li qegħdin jitolbu li jkun hemm mill-inqas operazzjoni li ħajkunu kopertu hemm min qed jitlob li jiżdiedu jiena naħseb illi rridu nevitaw li ikun hemm eh, ħin biex eh, is-sewwieq ikun jista' jagħmel ix-xogħol jew il-vjeġġ fil-ħin eh, li suppost jagħmlu fl-istess ħin imur lura mbagħad anka kollu l-ħin li jmur lura lejn dar tiegħu. Irridu nsidu numru ta' kontrolli u anka dwar ir-regoli tal-ħaddiema stazzjonati fil-kuntest tal-kapotax jiena kontra u ma nafx hekk dan is-suġġett aħjar niddiskutux fil-lek specialis u dan is suġġettu fuq suġġetti oħrajn lesta nil-negozja u naħdem ħalli bekk eh, naħdem magħkom ħalli kolli test li jkun jista' jkun appoġġjat minn kulħadd u għadu ħajkolna l-ewwel laqgħa ta' Reporters. Grazzi. Merci Veronika. Pour SND, Monsieur Simon. Grazzi tassew, Veronika. Sur Simon a Socialisti. Grazzi, Sur President. Grazzi lill-kollegi kollha għal ħidma li qed iwettqu fuq dan il file Kien hemm varjetà sħiħa ta' opinjonijiet hawnhekk. Fuq il-kabotaġ hemm xi 15-il mudell differenti li qed jiġi suġġerit u emendi li tres u sissa li mhumiex biss 15 il-waħda differenti iżda juru perspettivi differenti Qabel il-laqa tax shadows ta' għada ma tantx għandi xinżid u tantx għandi affarijiet utli li nista' ngħid. Għax hemm bżonn l-ewwel ikun hemm negozjati, hemm opinjonijiet differenti u jvarjaw ukoll nitkellmu dwar kemm dawn huma affarijiet komplikati, mela jaqbilna naqbdu u nibdew eh, nidnegozjawhom. Imma xtaqt ngħid aħna il-kompromess għadna ma rajniex, għadna għadna ma rajniehomx fid-dettall, u dan kollu se jsir għada. Meta qed nitkellmu dwar dawn dan it-terza dan il-fajl, insemmu li dan huwa il-fajl li m'għandux kompetenza maqsuma bejn l-emplu u komitat ta' trasport huwa biss tal-kuntat tal impiegi U għalhekk hemm bżonn li nkunu realistiċi fuq dak li jista' jikseb il-kumitat tagħna u nżommu f'moħħna il-pożizzjoni tal-kumitat tat trasport għax fuq il-kabotaġġ pereżempju L-emendi li u iżommu id-definizzjoni preċedenti ta' Kabotax u jillimitawa għal operazzjonijiet li kunu ta' 48 sija f'trasport internazzjonali. Din hija l-pożizzjoni li ttieħdet mir rapporter ta' soċjalisti fil-Kumitat ta' Trasport. Iżda hemm proposti li varjaw mill-kollegi wkoll. Fuq l-aċċess aħna rridu l-vetturi li jkunu eħfef ikunu inklużi wkoll u dawn il-kriterji japplikaw għal vetturi ħfief u huwa ċar mill-emendi li tresqu illi aħna mhux l-uniċi li għandna din il-pożizzjoni effective establishment, I think there is quite a lot of agreement. I think that is there. Uh, Naħseb li fuq effective establishment hemm bil forsi m'hemmx għalfejn qattaw sħin fuq u għada. Għanna opinjonijiet differenti jew anzi min nafx naqblux hekk nżidux il-kabotaġ għall-lista ma' lista aħna nemnu li iva ressaqna emendi biex ikun hemm fond ta' garanzija soċjali fil-parti dwar l aċċess il-kollegi resqu u kol suġġerimenti għal periodu cooling off. Dawn kolla ser niddiskutu għan faktar dettal għada. Zax mistoqsijiet ta' malajr biex eh, jiġu ċelati ċertu affarijiet. Il-rapporter tana li għal li resaqmendi li għandhom xasmu mal-parti tat test tal kummissjoni li tneħħiet hija fuq ir-reġistri elettroniċi li jitolbu li jkun hemm asset liability u li dan jinżamm bħala parti mit-test. Jiena jidher li li din hija emenda stramba ma fimx għalfejn tneħħiet din il-parti ta' test. Ovvjament, iridu jiġu eliminati, tiġi eliminata burokrazija zejda. Iżda, din naħseb li xi ħaġa standard u ma nafx hekk hux ta' min isemmi dan hawnhekk jew le, forsi le, iżda. Il-diskussjoni li semmi dwar il-lex specialis li diskutejna fit-tul kont qed nisma' iżda ma nafx hekk fimx eżattament x'qed tfissru. U ir-rapporter tagħna kompla mal-proposta tiegħek forsi xi ħadd minnkom jew tnellintom tistgħu tajdu li ftit iktar dwar x'inhuma l-implikazzjonijiet ta' dan l-approċċ għax palissa qed insibu diffiċli biex nifhem. Sani għafem għal-issa, grazzi. Grazzi. Issa, il-Signora Stevens għalli sijar. Grazzi, Sir President. Kollegi, naqbel ma' rapporter fil-ġrida kontra eh, operazzjonijiet illegali bħal kumpaniji letterbox. Il-libertà ta' stabiliment u ta' moviment huma prinċipi fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Iżda rridu nħarsu lejn is-sostenibilità tas-suq internu ma nistgħux naċċettaw operazzjonijiet ta' dawn it-tip fejn il-kumpaniji eh, irridu irrid ikollhom l-attività prinċipali tagħhom f'dak il-pajjiż Dan irridu narawh fid-dettal u nħarsu lejn l-elementi kollha. Spezzjoni aħjar ta' u monitoraġġ aħjar u kooperazzjoni aħjar bejn l-istati membri dawn huma kollha affarijiet importanti. Irridu nevitaw kwalunkwe diskrepanzi u nevitaw kwalunkwe forma ta' abbus. Naraw ukoll illi il-kabotaġġ jilħaq il-, -il il-kriterji ta' effiċjenza l-kabotaġġ m'għandux jintuża bħala skuża biex jiġu evitati regoli eżistenti tal-postijiet tax-xogħol fil-pajjiż ospitanti m'iniex favur is-suġġeriment tal-liberalizzazzjoni għaliex dan jista' jwassal għal kompetizzjoni inġusta u jista' hemm restrizzjonijiet fuq tliet ijiem, regoli għandhom jiġu ikunu għandhom ikunu jistgħu jiġu applikati faċilment. Ma naqbilx għandu jkun hemm iktar restrizzjonijiet, lesta li naħdem ma' rapporter u ma' xedow zoħra sabiex ikollna kompromess bilanċat, grazzi. Grazzi. Fisem l-Alda Martina Dlabjajova. Grazzi, Sur President, terġajtijena, grazzi Veronika għal-prezentazzjoni tijak. Jena u koll ħerqana l-ewwel laqgħa tax-xadow se jkollna għada. Inwieġeb ukoll is-sur Simon. Ma nafx jekk fimt il-mistoqsija tiegħek. Għax kont qed naħseb fuq xi ħaġa oħra, kont qed noħlom bihom ix-xufiera tat-trakkijiet il-bira. Issa, fuq il-lek specialis. fejn qed nagħmlu referenza direttiva dwar l-istazzjonar tal-ħaddiema tal-1996. Iżda din id-direttiva qed tiġi riveduta bħalissa għaddejjin bit-trialogi. Għalhekk ħadd ma jaf għal xi qed nirreferu dan għandu qed jiġi rivedut, irridu għalhekk noqogħdu attenti. U kif kont qed ngħid aktar kmini, il-klawżla dwar it-trasport se ndaħluha wkoll fid-direttiva ġenerali. Dan se jkollu impatt fuq il-lek speċjalis, impatt dirett għalhekk irrid ngħid illi dawn kollu jorbot ma' xulxin, jiġifieri dan irridu nżommuh f'moħħna biex naraw x'se jkun l-impatt minn din id-direttiva prinċipali. Għax qed nitkellmu dwar ċertu regoli hawnhekk kun irreferu għalihom iżda huma mid-direttiva tal-1996 u din issa tiġi riveduta. Għalhekk forse xi kolleg fil-Kumitat tat Trasport għadhom ma jafux se tiġi diskuss fit-trialogu u li se jkun hemm reviżjoni ta' dawn l-affarijiet u li se jkun impossibbli settur ta' trasport irridu nkunu konxi għalhekk ta' dawn l-affarijiet li robtu ma' xulxin. Għalhekk importanti li jkun hemm koordinazzjoni bejn dawn il-files Irridu naraw kif eh, ninvolvu nikkonsidraw dawn il-files kollha. Veronika, dak li tidda tiddeċiedi inti fuq dan il file dwar il-kabotaġġ naħseb li huwa kruċjali anke għall-istazzjonar tal-ħaddiema għall file tiegħi. Huwa kruċjali wkoll għall-fajl tas-surbaħ. Iġifiri, naħseb li dan huwa importanti ħafna u rrid niġbdilkom l-attenzjoni għal fatt illi fl-abbozz ta' opinjoni tiegħi fuq l-istazzjonar ta' ħaddiema jiena inkludejt il-kabotaġġ taħt ir-regoli ta' stazzjonar mill-bidunet kif semmejt aktar kmini. Għaliex din hija xi ħaġa illi semmiet mill-istati membri u għalhekk dawn il-garanziji soċjali għandhom ikunu hemm mill-bidunet. Għalhekk huwa importanti li jinsibu bilanċ bejn dawn il-files differenti għaliex jekk il-garanziji soċjali jkunu hemmhekk għax-xufiera m'għandniex għalhekk nagħmlu restrizzjonijiet fuq l-ammont ta' operazzjonijiet li għandhom ikunu permissibli fuq livell internazzjonali dan mhux biss għal finijiet ekonomiċi imma anke forsi għal finijiet ambjentali. Jekk jirnexxina insolvu l-problema dwar il-pagi ta' dawn il-xufiera. Jien nixtieq għalhekk eh, li kuna diskussjoni għada fil-laqa ta' shadows u naraw kif inħarsu lejn il-files kollha kemm huma. Grazzi tassew. Grazzi is-Sinjura Kari għal gwe Grazzi tassew. L-ewwel u qabel kollox kazzi tal-li tistednuna għal laqa ta' Shadows. Kellna diskussjonijiet importanti ħafna għandna pożizzjonijiet li varjaw fuq bosta punti iżda ċertu affarijiet nistgħu nilħu approċċ komuni dwarhom. Pass soċjalisti il-grupp tagħna jixtieq illi jinkludi f'din il-proposta għaliex bosta eh, persuni li joffru impjek edin jisfruttaw dawn il-ħaddiema. Għanna lek din id-diskrepanza rridu nindirizzaw fuq il-kabotaġ. ħaġa hija ovvja għalina, il-kabotaġ jeżisti u għalek issiru bosta operazzjonijiet fih dan pajjiż wieħed hemm bżonn ta' kundizzjonijiet ugwali għal ħaddiema kollha. Jekk xi ħadd jaħdem f'pajjiż ieħor għandu jaħdem fl-istess kundizzjonijiet dan kif nistgħu nilħuh. Diġà qed issir id-diskussjoni, il-suġġeriment tagħna huwa li jkun hemm perjodu limitat għal kabotaġġ u jkun hemm ukoll cool off period Iġifiri ikun hemm perjodu ta' kabotaġġ u perjodu ieħor fejn wieħed jistenna. Biex niżguraw illi tassew qed nitkellmu dwar eh, operazzjonijiet reali ta' kabotaġġ u mhux li wieħed ikun qiegħed jistenna parkjat fuq l-awtostrada l ħin twil. Irrid ikun hemm rispett għal dawn il-kundizzjonijiet tax-xogħol. Grazzi tassew l-Onorevoli Deli issa. Grazzi tassew kollegi, grazzi Veronika, dan huwa suġġett illi l-kol kemm aħna nafu dwaru nafu ħafna dwaru. Issa, Qabel l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjakom għall-ħidma kollha li intom wettaqtu. Xtaqt insemmi xi aspetti importanti. Il-kabotaġ sar sabiex jiġu evitati, jiġi evitat sewqan b'vetturi vojta. Iżda Issa dan qed jiġi sfruttat u mhux qed jiġi użat għall-użu għalfini oriġinali tiegħu u ħolo kompetizzjoni inġusta wkoll. U għalhekk importanti ħafna illi u għafas ġdid u li nillimitaw il-kabotaġġ. Din hija raġuni għalfejn jiena restaqt emenda li tissuġġerixxi li għandna nillimitaw eh, namlu eh, limitazzjoni ta' ġurnata f'ġimgħa skont anke l-aħħar diskussjonijiet li kellna il-Parlament Ewropew eh, għandu ikun ambizjuż fuq dan is-suġġett. Kulħadd jaqbel hawnhekk illi għandna inwaqfu l-kumpaniji la terbok dan ilna ngħidu ħal snin twal. Issa wasal il-waqt li tassew nagħmlu din il-ħaġa. Apparti minn hekk, xtaqt insemmi xi ħaġa li anke semmew il-kollegi tiegħi fuq il-vetturi kummerċali ħfief. Li jirnexxilhom jaħarbu minn ċertu regolamenti. Bosta kumpaniji tal-merkanzija jużaw dawn it-tip ta' vetturi biex jevitaw il-leġiżlazzjoni Ewropea li fis fisseħ u din il-prassi tal-impatt negattiv fuq l-ambjent għaliex minflok vettura waħda kbira għandna issa tużżani ta' dawn il-vetturi żgħar u il kondizjoni tax xogħol dejjem sejrin għallar u anke s-sigurtà tal-ħaddiema. Importanti għalhekk li dawn il-vetturi kummerċali ħfief jiġu inklużi fil-leġislazzjoni jena ressaqt dawn l-emendi l-kollegi tiegħi wkoll u emendi f'dan ir-rigward. Nishtiq insemmi wkoll is-sanzjonijiet kumpaniji li ma jirrispettawx il-leġislazzjoni Ewropea għandhom jitpoġġew fuq blacklist għabbażi ta' dak illi jsir fis-settur tal-avjazzjoni. ċertu kumpaniji qegħdin fuq blacklist. iċ-ċittadini ma jistawx jużaw dawn il-kumpaniji biex jirrispettaw il- sigurtà u għanna nistgħu għanna nagħmlu l-istess ħaġa. Ikollna blacklist li tkun ibbażata fuq ċertu kriterji u dawk li ma jkunux f'konformità mal leġislazzjoni Ewropea jitpoġġew fuq din il-blacklist. biex għalhekk aħna noħolqu din il-lista tkun tista' tiġi aġġornata mill aġenzija tax-xogħol. Nixtieq nilqa l-emendi tal-PPE fuq eh, l-Aġenzija. Dan huwa mument storiku fl-Ewropa, issa jew naħtfu din l-opportunità biex ngħidu illi aħna ser nimplementaw eh, ser noħolqu aġenzija illi tagħmel dan il-monitoraġġ jew inkella naqblu mal-euroxettiċi li jridu jeqirdu il-proġett Ewropew. Grazzi tassew. Grazzi lilek. Is-sur Martan. Dominik Marta. Grazzi tassew, sur President. Grazzi li rapporter Napprezza dak li għalet il-kellima ta' qabli. Grazzi li rapporter għal darboħra għal proposta biex jkun hemm irdoppja tal-marġni ta' kabotax. Jekk ikun hemm kabotax ikun hemm dumping soċjali u jkun hemm kompetizzjoni inġusta. Għalhekk din irridu nipprojbixxuha. Dan il-kabotax daħal fis seħħ biex jiġu evitati vjaġġi bil-vetturi vojta. Iżda fit trasport fuq l-art xi ħadd li ġor il-merkanzija ħafna drabi ma jiġix lura bit bitrak vojt. Għalhekk din hija raġuni li fundata fl-opinjoni tiegħi. Jekk nistaw nindirizzaw il kabotax it-trasport fuq l-art irid jibqa' fiħda nambitu ta' stazzjonar ta' derivi ta' stazzjonar tal-ħaddiema. Kif għalet Martina dan kif ser tikkalkulah? Ser tkun xi ħaġa komplikata u diffiċli u għalhekk jekk sewwi jgħaddi ċertu ħin fil-Ġermanja għal jikollu kondizjoni tal-Ġermanja, meta jasal l-Belġu kondizjoni tal-Belġu, Franza kondizjoni Franċiżi. Ma din hija xi ħaġa impossibbli. Irridu nissimplifikaw l-affarijiet dawk li ġorru l-merkanzija ma għandhomx imorru lura bil-vetturi tagħhom vojta. Fuq il-vetturi kummerċali ħfif, ovvjament, dawn iridu jaraw kif jaħarbu mill-leġiżlazzjoni u għandhom ikunu suġġett għall-obbligu kollha eh, relatati ma, ma dawn il kundizzjonijiet Grazzi ta' sew attenzjoni tagħhom tagħkom.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 naħdmu fuq dokument tajjeb u nittama li ħankomplu ntejbu, ħana nitkellmu fuq pakket ta' mobilità diffiċli sa fuq il-livell tal-Unjoni Ewropea, jiena naħseb li aħna għandna ċert nuqqasijiet ta' sewwieqa hekk mhux biss fl-Ewropa tal-Punent, iżda anke fl-Ewropa ċentrali u l-Ewropa tal-Vant. Għal din raġuni rridu noħolqu kemm jista' jkun kundizzjonijiet tajbin tax-xogħol ħalli l-sewwieqa jkunu jistgħu Iqasmu ma l-ħin tal-mistrieħ u l-ħin tax-xogħol skont il-bżonnijiet tagħhom. Iżda ċertu drittijiet rridu jkunu garantiti. Jiena naħseb illi irridu nikkonsidraw xi ħaġa waħda partikolari nixtieq nirreferi wkoll għal perjodu tal-mistrieħ issa fuq il-flessibilità li trid tintlaħaq. Jiena nemmen illi hawnhekk għandna nirregolaw il- normalizzaw ir-regoli anzi fl-Ewropa ħalli bekk ma jkunx hemm il-periklu illi jkun hemm sanzjonijiet f'pajjiż għal affarijiet li qed isiru f'pajjiż ieħor mingħajr problemi, għal raġuni jiena naħseb illi rridu nżidu l-periodu ta' żmien minn ġimagħtejn l erba' ġimgħa tħalli l-sewqa jkollhom ħames ijiem ta' mistrieħ. U din hija xi ħaġa li tista' tkun ukoll tajba anka minħabba l-bilanċ ta' bejn il-ħajja tax-xogħol u l-ħajja tal-familja. Apparti minn hekk fil kuntest tar-rapport ta' George Bach, Jiena naħseb l-importanti ħafna illi il-ħin tal-mistrieħ fil-kabina tas-sewqan ukoll għandha tkun irregolata tajba minħabba illi jekk nagħmlu hekk irridu ninvestu fiktar postijiet tal-parkeġġ siguri kif qal George u jiena naħseb illi ma jistax ikun nitolbu li s-sewi jistriħu jorqod fl-istess jien joqgħod għassal merkanzija tiegħu. Ma jistax ikun aħna rridu naraw illi rridu nigarantixxu li kien postijiet ta' parkeġġ illi jistgħu jkunu eh, bil-garanzija li huma siguri ħalli wieħed ikun jista' jistrieħ. Fil-kabina tal-sewqan wieħed jista' jistrieħ jekk il-kabina tkun attrezzata nkella mhux possibbli u aħna rridu naħolqu kondizzjonijiet tajbin għal ħaddiema biex ikunu jistgħu jistrieħu u dawn għandhom jistriħu hemmhekk biss jekk ma jkunx hemm postijiet tal-parkeġġ tajjeb. Jiena naħseb illi hemm bżonn l-istati membri nofrulhom inċentivi wkoll biex jinvestu fl-infrastruttura tal-postijiet tal-parkeġġ adekwati u xirqa u nittama nkun nistgħu nagħmlu iktar progress issa fuq il- Eh, proposta La Fontaine jina nishtin nitkellem fuq punt importanti ħafna fuq ir-regoli tal-kabotaġ. L-Unjoni Ewropea għandhom bżon għandha ta' settur kompetittiv fil-li jista' jwassal iktar liberalizzazzjoni. Jina naħseb li proposta tal-Kummissjoni hija proposta tajba. U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 Però dan huwa fajl li qed naħdem u ser ikun qed naħdem u ser ikun qed naħdem ukoll fuq il-kwistjoni tal-vetturi l-ħvief, vetturi l ħvif vetturi l ħvief li jaqgħu barra mill-ambitu ta' kull leġislazzjoni. Għaliex? Għaliex ħafna persuni jgħidu li m'għandniex statistika ta' min joqgħod fuqha rigward dawn il-vetturi ħfief. Walek, ħafna persuni jaslu għal konklużjoni li din hija problema li ma teżistix li m'għandniex għalfejn eh, nileġiżlaw. Iva, huwa diffiċli l wieħed issib l-istatistika, però ma jfissirx dan illi ma jeżistux problemi f'dan is-settur, barra minn hekk ħafna persuni jgħidu li din hija problema marġinali. Però naħseb illi huwa importanti illi nilleġislaw propju meta il-problemi jkunu għadhom żgħar. Għalhekk naħseb illi il-kwistjonijiet kollha jridu jiġu integrati anka l-problemi relatati mal-vetturi l fif Dawn iridu jiġu integrati fil-leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Flok ma ngħidu minn hawn u tliet snin oħra, erba' snin oħra dan għandu jsir meta jkollna problema ħafna ikbar għaliex mbagħad diffiċli tmur lura. U importanti illi għawek u anka fil-komitat TRAN insibu soluzzjonijiet. Grazzi issa naddil kelma l komissjoni Grazzi ħafna. Jena eh, ġeja minn DG Move u ser ikun qed inkopri iż-żewġ kwistjonijiet l-ewwel il-lex specialis u mbagħad dwar il-kwistjoni dwar il-ħinijiet ta' pawza u l-ħinijiet ta' mistrieħ u l-ħinijiet ta' sewqan u mbagħad ngħaddi l-kelma lill-kollega tiegħi. L-ewwel nett nixtieq nfakkarkom li l-Kummissjoni preżentat dawn il-proposti bħala pakkett leġislattiv għaliex waqt il-konsultazzjoni mal-partit interessati ir-realizzajna illi jeżistu ħafna sfidi fis-settur ta' trasport li huma dawn l-isfidi marbutin ħafna ma' xulxin. Palma qalet iżjed kmieni is-sinjura Tlapajova. Dawn huma kwistjonijiet relatati ħafna ma' kwistjonijiet ta' kompetizzjoni, kwistjonijiet ta' ġustizzja soċjali, eċetera. Walhekk huwa importanti li aħna insibu soluzzjonijiet il-kol flimkien. L-ewwel fuq l-ex specialis. Ovvjament l-punt li jett jaqsamna huwa l-ambitu tal-ex specialis qed nara illi hemm arfin komuni, għandna mira komuni, il-bżonn illi jkun hemm implementazzjoni li ma li effiċenti u li ma tippreżentax wisq peace jiena smajt ukoll illi il-proposta tal-Kommissjoni qed iġib maħa iżjed kaos. Nixtieq nfakarkom illi il-proposta tal-Kommissjoni hija tweġiba għas-sitwazzjoni attwali fejn hemm lista sħiħa ta' miżuri ta' kontroll differenti illi qed jiġu applikati għal diversi realtajiet, anka il-mezzi stess ta' kif trid issir il-komunikazzjoni, anqas qed naqblu fuqhom. Ehm, kien hemm każijiet fejn hemm skadenzi ta' żmien differenti, Jiġifieri il-proposta tal-Kummissjoni kienet waħda illi tit tripprovdi lista magħluqa ta' rekwiżiti amministrativi sabiex nejnu jkun hemm ta' armonizzazzjoni rigward l-istazzjonar tal-ħaddiema, rigward il-limitu massimu, apparti li qed nippruvaw nsibu bilanċ biex nibbilanċaw id-drittijiet ta' protezzjoni soċjali tal-ħaddiema kif ukoll ir-rekwiżiti amministrattivi biex tipprovdi servizzi transkonfinali għal dawn il-fornituri u ovvjament il-bilanċ mhux kulħadd qed jarah bl-istess mod. Aħna naraw mod intom taraw mod ieħor, però hemm element li rridu nikkonsidraw meta nistabilixxu dan il-limitu u dan huwa l-aspett tar-riski. U fil-fatt rajna illi meta jkollok limitu massimu baxx wis eh, ikun hemm problemi ta' mm, ta' nuqqas ta' protezzjoni tal-ħaddiema u meta jkollok il-limitu massimu qoli wisq ikun hemm problemi oħra għaliex ikun hemm eh, rotazzjoni u ċirkolazzjoni tal-ħaddiema. Mbagħad dwar ir-regoli ta' xogħol u sewqan u r regoli ta' mistrieħ aħna kontenta ħafna li hemm obbligu ġdid dak tar ritorn lura lejn id-dar. Ovvjament hemm soluzzjonijiet differenti, però kulħadd jaqbel illi hemm bżonn illi nipprovdu kondizzjonijiet ta' mistrieħ għas sewwieqa illi huma ġusti kemm mill-lat ta' saħħa tal-ħaddiema kif ukoll mill-lat ta' sigurta' fuq it-triq. Issa, Hemm elementi ġodda wkoll qed eh, nirrealizzaw li jeżistu anka fid-dawl tal-emendi li ressaqtu l-ewwel l-awtorità tal-ħaddiema il-Labor Authority. Eh, aħna qed nippruvaw nistabilixxu organizzazzjoni ġdida li LA, eh, organizzazzjoni Ewropea li anka tħares ukoll il-drittijiet tal-ħaddiema u s-sewwieqa mod partikolari. Kwistjoni oħra li tqajmet kienet dik tal-parkeċ eh, sikur. Aħna nidejna grazzi anka għal budget li huwa disponibbli u li ġi disponibbli grazzi għal Parlament Ewropew nidejna puntu studju biex nistabilixxu fejn għandhom ikunu dawn iż-żoni ta' parkeċ sikur dwar dwar l-LCVs, il-vettur il-ħfif, aħna nħossu illi Iva dan huwa l-ewwel pass sabiex eventualment nibdew nikkonsidraw dawn il-vetturi eh, anka il-kwistjoni ta' tachografs aħna nħossu illi qabel ma nintroduċu dawn it-takographs għandha jkun hemm analiżi eh, tal-benefiċċji u l-ispejjeż involuti. Mbagħad rigward il-kunċett tal-smart tachographs. Eh, intom semmejtu li fil-proposta tal-Kummissjoni qed issemma d-data tal-2030. Jiena nfakkarkom li din mhijiex il-proposta tagħna li aħna ma proponejniex l-ebda bidla fil perjodu ta' żmien issa. Din il-bidla għal 15-il sena li ġejja ġiet introdotta propju eh, ftit ta' żmien ilu mill kolleġislaturi Qed nippruvaw ukoll nanalizzaw il-possibilità ta' perjodu eh, retroattiv għall introduzzjoni ta' dawn it tachographs biex naraw jekk hux possibbli u jistax dan Eh, jiġġustifika l-introduzzjoni bikrija ta' tachographs. Finalment nixtieq ngħid illi jekk aħna ser nintroduċu tachographs qabel id-data li kellna f'moħħna, irridu nikkonsidraw ukoll li ikun possibbli li jkun hemm awtorità ta' infurzar illi ikolla il-remote detection equipment għaliex il-minajr dan il-tamir l-smart tachographs huma assolutament inutli. Grazzi, il-kollega. Nishtiq nirringrazzja lil um, l-Sinjura Lope Fontanier għal dan għal din labbozz ta' opinjoni. Aħna qed naraw li um, hemm uh, ċerta dispożizzjonijiet rigward l-infurzar tal-liġi rigward il-kabotaġġ, ir-regoli tal-kabotaġġ irid ikunu ċari, sempliċi u rridu jiġu attwati fil-prattika. Ġbiri hemm bżonn ta' infurzar kif xira ta' dawn ir-regoli dwar il-vetturi ħfif kummerċjali ħafna intqal, ah, jiena nżid ngħid illi hemm bżonn li jkun hemm approċċ ibbilanċat illi narfu jiġifieri li hemm żieda fin-numru ta' dawn il-vetturi u narfu wkoll li dawn qed jintużaw fil-trasport internazzjonali wkoll, però rridu nżommu f'moħħna il-prinċipju illi dawn l-iżjed li jintużaw huma minn negozji żgħar u għalhekk rridu nevitaw il-regolamentazzjoni żejda Però nifmu li iva hemm bżonn li tittieħed azzjoni issa għaliex jekk ma nagħmlu xejn dwar dawn it-tip ta' vetturi issa ir-reviżjoni li jmiss ta', ta dan ir-regolament li qed inħejju ser issir minn hawn 10 snin jew 15-il sena oħra u hemmhekk ikun tartwis żgur. Ġifiri hija idea interessanti li aħna niffukaw fuq l-operazzjonijiet tal-LCVs li għandhom impatt reali u Meta nagħmlu dan nifukaw fuq l-operaturi internazzjonali. Dinja xi ħaġa li forsi anke nistgħu niddiskutu iżjed fil-font. Imbagħad, punt dwar eh, artiklu 3.2 tar-regolament 1072 dwar l-aċċess għal professjoni apparti dawk li diġà jsemmew fil-proposta Fl-opinjoni tagħna hawnhekk aħna nħossu li hemm bżonn ta' regoli li huma regoli komuni, hemm bżonn ta' iżjed armonizzazzjoni. L-intenzjoni tagħna hawnhekk hija illi ikun hemm uh, set iktar wiesa ta' kriterji. Però hemm bżonn illi din il-possibilità tibda teżisti għall-istati membri kollha f'daqqa biex bekku huma jibdew jimponu ċerta rekwiżiti fuq il-diversi professjonijiet b'mod unilaterali. U finalment xi ħaġa fuq eh, il-kwistjoni delikata tal-kabotaġġ. Iva, aħna il-proposta tal komissjoni qed narawha bħala kompromess tajjeb bejn il swi eh, il sempliċi Però fis-sess waqt qed naraw illi is-sitwazzjoni attwalment u dan diġà semma diversi drabi illi l-operaturi nazzjonali jinsabu taħt pressjoni mill-kompetizzjoni li qed tasal minn operaturi barranin. Walek, anke jekk il-mira ħarija ser tkun li kunem hemm uh, uh, li applika su uniku ma nistawx eh, niġru għal liberalizzazzjoni akkosta kollox. Grazzi, Veronika, jek joġbok. Grazzi ħafna Iva fil-qosor ħafna. Xiftit punti l-fuq reġistri nazzjonali elettroniċi illi aħna konna tinsemmu fil-kontest tat-test aħna konna ressaqna kompromess fil-fatt. Il-Kummissjoni hawnhekk kienet qiegħda tkellem fuq il-kapital attiv, il-numri, eċċetera. Aħna biddilna dan il-punt u ħriġna kompromess nittamaw li għada nkunu nistgħu nkunu iktar preċiż fuq dak li nixtiequ nintroduċu. Aħna ma nixtiequx inneħħuh dan il-punt Issa nixtiequ unbidlu. Issa fuq ir-regoli iva jiena naqbel illi dan it-test irridu niddiskutu fil-kuntest tal-opinjoni ta' Martina fuq il-kabotaġ li huwa suġġett vera komplikat Naħseb li l-koll kemm aħna naqblu li hemm bżonn nikkontrolla waħda xejn iktar. Din raġuni rridu niggarantixxu li jkun hemm il-possibilità li s-sewwieqa jistgħu jmorru lura lejn djarhom iżda dan ma jistax ikun eh, kontra ir-regoli tas-suq intern, iva rridu nirrispettawhom ir-regoli fuq dan naqblu l-koll naħseb u apparti minn hekk naħseb li hemm bosta dibattitu wkoll fuq dan u għada nistaw forsi namlu dibattitu iktar fuq hekk iżda żgur li ħajkun hemm dibattitu interessanti iżda nistaw naqblu fuq ċertu affarijiet u fuq il-vetturi ħfief ukoll jista' jkun hemm ċertu problem biex niftehmu għalhekk jiena naħseb naqbel mal-proposta ta' George Bach li naħseb li hija proposta illi għandna eh, niddiskutu ħalli bekk nippruvaw nilqu ftehim naħseb li verament tkun xi ħaġa tajba li kieku nippruvaw nsibu soluzzjoni tajba. M'hemm xejn iktar li nixtieq inżid niltaqgħu dalwaqt biex niftehmu fuq dawn il-punti u naturalment ħanqisu l-opinjoni tal-Kummissjoni wkoll. Thank you very much, Chair. I, I just have one uh, logistical thing, not... Grazie ħafna, Sur President. Jena nishtiq nejt uh, xaħġa dwar logistika, mux dwar kontenut. Jena naħseb li fuq files, daqsek importanti, huwa eh, importanti li nkunu prezenti, jew li ħafna minna jkunu prezenti, eh, ma nafx kem kiena li illi niddiskutu dawn it-tlet files eh, għal uh, propju illum it-tnejn fit-tlieta meta ħafna min-nies ikunu qed jivvjaġġaw. Mbagħad eh, qed tgħidu lna wkoll li fl-aħħar minuta ser iddeċidejna li niddiskutu dawn il-kwistjonijiet nar il-ħamis. Jiena ma tajċ eh, kważi kważi inkun prezenti mbagħad rajt kif għamiltu biddilt eh, biex ma nkunx prezenti fil-komitat li nkun prezenti f'dan il-komitat. Noqogħdu attenti biex affarijiet bħal dan bħal dawn ma jsirux. Iva għandek raġun eh, onorevoli. U importanti iva illi ma jisaħux affarijiet ta' dan it-tip għaliex hawn ħafna minna li huma involuti f'dan il f'dan il-fajl qed nistabilixxu stabilixxejna fil-fatt id-dati ta' 27 ta' Marzu għall adozzjoni fil-Kumitat tagħna empl rridu naraw issa kemm kollegi tagħna ser ikunu preżenti għada għaliex ser kolna votazzjoni, però għada ser ikun hemm votazzjoni, għada skużawni ser ikun hemm strike fi Brussell, strike li ser jaffettwa il-diversi uh, mezzi ta' trasport, inkluż il-metro u il-xarabank. Mela għalhekk nippruvaw niltaqgħu għada fid-disa biex nibdew bil-votazzjoni tagħna. Grazzi.